ta' rapporti li ġejjin. L-ewwel nett, ir-rapport ta' l-Onorevoli Arena il-perspettiva tal-ġeneru dwar il-faqar. Ir-rapporter għal erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Dawn iż-żewġ dibattitu wieħed isegwi lil ieħor jolqtu kwistjonijiet relatati il- faqar enerġetiku u hawnhekk nitkellmu dwar il-faqar tal-ġeneru, sitwazzjoni tan-nisa fid-dinja. Għanna iktar minn 64 uh, eh, miljun mara fuqra eh, foqra fl-Ewropa, 48 minnhom huma um, mingħajr sieħeb xabbiet. U dawn huma l-iktar illi batu fil-fatt mill-faqar u l-esklużjoni soċjali u jispiċċaw un mbagħad jitħlu f'ċirku vizzjus għat-tfal tagħhom għal-familji tagħhom 27 fil-mija ta' tfal fl-Ewropa jgħixu f'riskju ta' faqar. 22 miljun tifel u tifla ġifiri. L-miżuri ta' austerita kif rajna li jittieħdu kważi kważi bla doċ komplew jigravaw is-sitwazzjoni u waslu biex aktar nisa u tfal ikunu fiskju tal-faqar. Għatem differenzi fis salarji għanna nis li jaħdmu imma xorta faqar għanna u kol distak fil-pensjonijiet ta' 39% bejn nisa u rġiel illi ifisser illi n-nisa anzjani għedin friskju kbir ta' faqar. Emma l-fejn edilkom illi eh, l-istrateġija 2020 tgħid li għall-inqas ridu naqsu 20 miljun in-nies illi qegħdin friskju ta' faqar għadna l-bot ħafna mill-li nilħu dina il-mira għanna 127 miljon ruħ implikati għawnek u iktar nisa milli irġiel jinsabu f'dana ċirku vizzjuż hemm bosta rakkomandazzjonijiet li għamilna aħna sabiex nippruvaw inkissru dat ċirku. L-ewwel rakkomandazzjoni illi titlob għal servizz pubbliku ta' kwalità u blaħlas għal edukazzjoni, kura tas-saħħa u ġustizzja. Ġi provat illi meta servizzi pubbliċi ikunu ta' kwalità għolja u kwalità għolja inti ikollok tqassim aqwa tal-ġid u dana joħloq protezzjoni kontra l-faqar. It-tieni rakkomandazzjoni hija li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq ix-xogħol. Aħna nitolbu li jkun hemm koordinazzjoni pereżempju fil-każ tal-lif fi lif tal-maternità parentali sabiex nindirizzaw sitwazzjonijiet li minħabba fihom qegħdin ibatu n-nisa minħabba l-kontratti tax-xogħol. It-tielet net is-salarju minimu bħala strument biex niġġieldu l-faqar maħniex qegħdin nitolbu li jkun hemm salarju minimu permezz ta' dan ir-rapport li qegħdin nitolbu huwa li jsir analiżi tas-sistema tal- salarju minimu fil-pajzi differenti ta' l-Europa. Ir-raba rakkomandazzjoni ma nistawx nifmu il-fenomenu tajjeb. Jekk ma nismux il-fenomenu tajjeb ma nistawx niprovdu soluzzjoni. U għalhekk qegħdin nitolbu li jkollna segwitu tal-istatistika. Aħna naħsbu li għandu jkollna situazzjoni fejn jingħataw garanziji l tfal bl-istess mod kif għandna skema tal-garanzija żgħażagħ. Għandu jkollna waħda tfal ukoll jekk ikun hemm familji fqar fl-Ewropa għandu jkun hemm linji budġetarji azzjonijiet speċifiċi li jippermettu li nitrattaw il-kwistjoni tal-faqar fost it-tfal. U fl-aħħar u dana jorbot ma' rapport li għadna kif iddiskutejna. It-tariffi soċjali u l-benefiċċji soċjali fir rigward tal-aċċess għall-enerġija, aċċess għall-ilma, Dana kollu jgħin l-nies milli jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' faqar għandna bżonn ukoll ta' inċentivi fiskali. Nirringrazzja lil kulħadd illi speċjalment dawk illi taw il-kontribut tagħhom għal dan ir-rapport kena dibattitu kostruttiv ħafna rapport kostruttiv u nittama li jkollna maġġoranza li jivvotaw favur. Grazzi. Edda f-situazzjoni daqxej diffiċli għax aħna wara di prezentazzjoni ħana għaddu għal KGDI imma kienaw ħafna li talbu biex jitkellmu. Mela, ħanamlu ek. ħanaddi l-kelma il-dawk illi għamlu l-sinjal l-ewel. bad dawk illi tiġa tkellmu, wara nofsinhar f'keġ di għaj zoħrajn mhux se jitkellem iżjed l-ewwel is-Sinjura Xajdova. Sinjura President, dan rapport jagħti informazzjoni importanti li tamela ċara li anke fis-soċjetajiet Ewropej hemm iżjed nisa illi huma medda mill-faqar milli hemm irġiel. Ir-rapport Bħala raġuni ta' dan jagħti diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-salarji. Dan huwa sitt rapport tal-2016 li huwa dovut li huwa fukat fuq dan is-suġġett u fl-opinjoni tiegħi mu qed joffri xejn ġdid. Jiena nemmen illi iva teżisti diskriminazzjoni differenti. Il-ġenituri tal-tfal huma diskriminati għaliex huma minflok joħorġu jaħdmu jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom u minflok iraknu l-flus fil-fondi tal-pensjonijiet qed jibn id-dar jieħdu ħsieb it-tfal jien naħseb li huma ġenituri li qed jieħdu ħsieb it-tfal li huma diskriminati għaliex is-soċjetà ma tippremjahx dan ix-xogħol u ma jqisux qisu xi ħaġa ta' benefiċċju għas-soċjetà u sakemm dan l-approċċ jibqa' in-nisa ħajjibqgħu diskriminati. Grazzi. Dan ir-rapport jitratta kwistjoni taħraq fil-fattiva n nisa qegħdin ibatu ħafna diskriminazzjoni soċjali u huma vulnerabbli huma esposti għal riski kbar ta' emarġinazzjoni. Għalhekk hemm bżonn inniedu inizjattivi sabiex in-nisa ikunu jistaw igawdu wkoll minn ċertu ħarsien. Hekk kif igawdu gruppi vulnerabbli oħra bħalma huma pereżempju l-minorenni u tfal. Għalhekk anke fis-settur soċjali tas-suq tax-xogħol għandu jkun hemm ċertu faċilitazzjonijiet awtomatiċi u tajjeb li ninaqdu flimkien fuqhom dawn il-linji politiċi. Grazzi. Issa is-sur Jure ubustwo i. Grazie, Grazzi, Signor President. Il-faqar u s-situazzjoni tan-nisa huma kwistjonijiet soċjali ewlenin. Dina nafuha dil ħaġa fil-Polonja għaliex aħna attualment għadin namlu proġett pilota biex ngħinu n-nisa u s-sitwazzjoni tagħhom. Ma nistax nifhem għaliex f'dan ir-rapport allura il-xelluk estrem qed jinkludi kwistjonijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dak li qegħdin indirizzaw hawnhekk pereżempju għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-familji tal-LGBTI x'inhu ma dal-familji x'inhija familji bisessuali x'inhija familja intersessuali f'liema pajjiż Ewropew huma rikonoxxuti daw il-fenomeni Dina mhix kwestjoni ta' żwieġ għal kulħadd, din hija kwestjoni li ma ġiġ definita. Din hija rivoluzzjoni illi ħadd kisser id-dinja. Illi taħħa aħna eh, suppost grati għal libertà. Kif ixalu għasson? Eh, Signora Bilbao. Il-faqar fl-Ewropa għata għanda l-wiċ ta' mara. Aħna għanna ħafna iktar diffikultajiet fis-suq tax-xogħol niqalgħu inqas u dan kollu huwa rifless fil-pensjonijiet tagħna. Aħna ħafna drabi n-nisa jieħdu ħsieb id-dar, jieħdu ħsieb l-uliet u qegħdin jintilfu talenti u ħiliet tan-nisa. U għalhekk hemm bżonn ta' politika biex nagħtu garanzija n-nisa koll Ewropej tħul dinjetus u aċċess għall-edukazzjoni, iżjed nisa fil- fċertu pozizjoniet sabiex ikun hemm inqas faqar fost in-nisa u bekk fitura ħjar ukoll għal minorenni. Aħna għalhekk jiena ma naqbilx perfettament ma tnaqqis li l-awsterità qiegħda timponi fuqna suppost għandna investiment mhux tnaqqis. Jiena fl-Euskadi li għandu l-ħames post fil-indiċi tal-Unjoni Ewropea fl-Ugwaljanza tal-ġeneru eh, dan huwa dovut ukoll għal dawn il-miżuri li tkellimna dwaru. L-Unjoni Ewropea ma tistax blebda mod ma tnaqqas l-importanza tal- fatt li dak li qegħdin naraw illum huwa b'riżultat tal-memorandum u eh, politika tagħna. 25% tal-popolazzjoni hija dipendenti fuq sussidji pereżempju soċjali u b'mod partikolari n-nisa huma mill-qutin huma ikunu emminati u diskriminati. Però aħna irridu nindirizzaw din il-ħaġa billi il-politika li tiddiskrimina u tisfrutta nevitawa kompletament u minn flok nipruvaw namlu politika illi ma tiddiskriminax. Is-Sur Sebastian. Grazzi ħafna, Signora President. l xejjina għabex nifraħ li l-awtur tal-rapporter, rapporter ta' tlew meħtieġ. U jaddi messaġġ ċar importanti, il-politika tal-austerita kienu tal-waħx. Aħna ma ridwamx daw minna ta' Komissjoni Ewropea dawn l-aktar li laqtu l-nisa, n-nisa aktar vulnerabli meta jina u ma jkollhomx aċċess ta' servizzi pubbliċi, l-ġustizzja, l-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni huma qed ibatu u dina l-ugwaljanzi li tant aħna kontenti biha fl-Unjoni Ewropea mhijiex realtà, m'hemmx ugwaljanza qegħdin il-bot ħafna mill-ugwaljanza qed titkellmu fuq miljuni ta' nisa illi huma diskriminati li jbatu iżjed għaliex il-politika tal-ugwaljanza edha fil-kidba biss u mhux fil-fatti. Għalhekk dawn ir-rakkomandazzjoni tar-rapport iridu jittieħdu konsiderazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Kuntan nara li l-Parlament qed jitkellem kontra diskriminazzjoni u l-faqa' Eh, faqar il-lejla, għavolja wieħed forsi kien jipretendi iktar ma' ħames minuti għal dan għad dibattitu U l-Unjoni Ewropea għandha x'tamel u x'taqdefa għaliex ħafna mill-postijiet ta' karigi l-iktar oljin fil-fatt huma ta' irġil fl-Unjoni Ewropea. L-Renju Unit imma qiegħed fuq qudiemnet għaliex aħna għandna fost l-aqwa universitajiet fid-dinja u aħna kellna wkoll lat tagħna tal-pagi ugwali qabel għazbis għadna mal-Unjoni Ewropea fis-70 fis 1970. Fil-fatt, il-premiums ta' nisa tal-insurance zidu bi 300 Eh, sterlina fis-sena eh, minn l-Unjoni Ewropea. ġifir l-Unjoni Ewropea parti mill-problema mhux is-soluzzjoni. is Corbyn. Mela, hemm 120 miljun persuna fqar fl-Polonja. U 29 miljon minnom nisa, ġifiri għemmizjat irġil mill nisa fuqar, imma fejn nitkellmu dwar in-nisa. In-nisa jgħixu fil-faqar għaliex qatt ma ġew mal ma jkunu nisa tajbin għall-irġil tagħhom qatt ma ġew mal ma jkunu ommijiet tajbin għal huwa affarijiet bla ħbarijiet bħat teorija tal-ġeneru. N'a n'a pas été attentif aux chiffres. 64 millions. Ma naħsibx li smajtu sew l-affarijiet 74 miljon minn 120 miljon totali nisa li jgħixu fil-faqar. Il-27 miljon huma ta' tfal tfal li jgħixu fil-faqar. Grazzi. Is-Sinjura Swizza. Grazzi ħafna. Jiena kont il-shadow rapporter ta' dan il-rapport il-Sinjura Arena u jiena fil-fat kellna kooperazzjoni eccellenti. Aħna naqblu fuq il-kawzi li waslu għal faqar fost in-nisa sfortunatament minkejja għal fatt illi aħna na kooperazzjoni tajba però ma rnexxinniex u kompromessi. Il-grupp tiegħi mhux ħajkun jista' jappoġġa dan ar-rapport għaliex hemm ħafna kwistjonijiet sensittivi fih illi ma nħossx li kellhom jiddaħlu fir-rapport għax mhumiex relatati direttament mal-faqar u l-kawżi tal-faqar fost in-nisa inħossu illi ma jimxux skont il-prinċipji tal-PPE. Qed nirreferi b'mod partikolari għal kwistjoni tas sussidjarjetà u xi elementi illi ma nħossx li kellhom ikunu parti minn dan ir-rapport għal daqstan taħna mhux se nkunu qegħdin nappoġġawh, però aħna favur li neħu il-kawżi tal-faqar fost in-nisa grazzi. Sir Toms, l-aħħar kellim. Grazzi. Għal ħafna snin l-Unjoni Ewropea kien qed tiġġieled l-eskużjoni soċjali u l-faqar fil-grupp politiku tiegħi aħna kontra kwalunkwe għamla ta' faqar imma rridu nżommu f'moħħna illi n-nisa huma ħafna aktar vulnerabbli u diskriminati u għalhekk għandna ntuhom l-attenzjoni speċjali tagħna. Hemm ċertu aspetti tar-rapport li huma tajbin ħafna u ħanappoġġhom imma mhuwiex aċċettabbli illi fir-reżoluzzjonijiet meħtieġa aħna dejjem nibqaw indaħlu elementi um, ideoloġiċi. Dan mhuwiex aċċettabbli. Il-politika tas suq tax-xogħol tkun tali illi tipprovdi opportunitajiet ugwali lil kulħadd f'termini ta' impjiegi, f'termini ta' salarji, imma id-diskriminazzjoni qatt ma tkun tajba, kemm jekk tkun negativa u kemm kemm tkun pożittiva, intom insejtu il-prinċipju ta' sussidjarjetà kol kif qalet il-kollega qabli aħna ma nkunux nistgħu nivvotaw favur dan ir-rapport sfortunatament. Grazzi, issa il-Kummissarju Hill. Madam President, thank you, and I'd like to start by thanking Grazzi, nibda billi nirringrazzja l rapporteri signora sinjura Arena ta' rapport taħħa fuq il-ġeneru u l-ugwaljanza speċjalment fil-qasam tax-xogħol u l-implikazzjoni li dan kollu għandu għas-soċjetà tagħna u talli anki eh, fassat ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport b'mod tant ċaru fil-waqt li nisa fid-dinja tax-xogħol żdiedu sa 24% fil-2016 eh, rappreżentanza baxxa tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-fatt li jaqalaw inqas flus xorta jfisser li s-sitwazzjoni tagħhom hija aktar prekarja. U kif smajna ħafna iktar nisa mill-irġiel li qegħdin jgħixu fil-faqar fl-Unjoni Ewropea. Kif eh, ġi spjegat ir-riskju ta' faqar huwa b'mod partikolari għoli fost in-nisa li huma single mothers u nisa illi huma aktar anzjani. Għandek ħafna drabi nisa illi kollom jif għal ċertu żmien il karriera tagħhom u dan jwassal mbagħad għal pensjonijiet inqas u n-nisa ovvjament e, hemm iktar ċans li laqas biss ikollhom pensjoni. F'ġunju tas-sena li għadet il-Kunsill qabel fuq ċertu affarijiet biex indirizzaw il-distak fis-salarji sabiex jittieħdu misuri ħalli dan id-distak jonqos u biex ikun hemm ukoll evalwazzjoni tal-politika soċjali tal-Istati membri bħala parti mill-proċess tas-semestru Ewropew. F'Settembru mbagħad kien hemm pubblikazzjoni ehm, pubblikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru illi ehm, kien parti mill-pakket tal-politika li tagħmel kommissjoni biex iżid l-ugwaljanza. Jiġifieri biex innaqsu pereżempju distak bej il-pagi u l-pensjonijiet biex in-nisa jkunu aktar indipendenti wkoll finanzjarjament aħna għadin insegwu mill-qrib dawn il-kwistjonijiet u għadin noħorġu kol b'rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż għal dawk li l-aktar li għadin jiffaċċjaw sfidi kbar. Hekk kif hemm fir-rapport hemm bżonn ta' politika adattata tal-bilanċ bejn il-ħajja u tax-xogħol u l-ħajja tal-familja sabiex in-nisa jkollhom rwol akbar fis-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni wkoll nidiet inizjattiva Start sabiex ikun hemm aktar bilanċ bejn in-nisa illi għandhom il-familja u jixtiequ jaħdmu u jew li forsi qegħdin jieħdu ħsieb ukoll membri tal-familja anki sabiex ikun possibbli li huma jkunu jistgħu jippermettu jħallsu għal servizzi professjonali ta' eh, kura. Aħna ħankunu għedin irres u koll aktar proposti aktar tard matul is-sena il-Kommissjoni beħsiba toħloq pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali u l-ugwaljanza tal-ġeneru ħatkun fil-qofol ta' dan la bosta pilastru li issa qegħdin naqblu dwaru għal aktar konsultazzjoni wiesa jenfasizza fuq it-tip ta' sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi l-ġustizzja illi hija ċentrali għall-aġenda tal-Kummissjoni u li huwa fil- il-qofol ta' dana il-rapport jibwabbazat fuq il-prinċipju li ħadd mandu jitħalla jaqalura u bekk ħankun għadin nappoġġaw il-prinċipju ta' gwaljanza fl-Ewropa. Grazzi, Sur Komissarju, għal dawn il-konklużjonijiet, diskussjoni